rapport tal-Kunsill Ewropew u stqarrija tal-Kummissjoni dwar konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-29 u 30 ta' Ottubru 2009. Dan jinkludi l-mandat u l-ruoli tal-President tal-Kunsill Ewropew u ta' rappreżentant oli tal-Unjoni għall affarijiet Barranin u Politika ta' Sigurtà. Viċi President tal kummissjoni kif ukoll l-istruttura tal-Kummissjoni l-ġdida. Inagrat l-Prim Ministru Reinfeldt u l-President Barroso tal-li għadin prezenti għaw nil lum nistiden l-ewel biex jitkellem Istur Frederick Reinfeldt, Sur Prim Ministru, għak jozbok. Grazzi, Sur President, membri distinti, u pjaċir tiegħi nkun hawnhekk għal darboħra u nir-rapportalkom dwar ir-riżultati ta' kunsill laqa tal-Kunsill Ewropew komplikata u ta' sfida. Ser nispjega s-sitwazzjoni lejliet il-Kunsill Ewropew fejn aħna konna f'kuntat kostanti ma' Praga u kapitali oħra kif ser insolvu rikjesta ċeka dwar il-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem, Drittijiet Fundamentali. Kien talbiet għal eżenzjonijiet u konsiderazzjoni speċjali minn diversi stati membri. Aħna kellna messaġġ ċar dwar it-tibdil fil-klima, il-suġġett ewlin il-ieħor tal-laqa. Messaġġ minn stati membri kien li huma ma kienux lesti illi kollhom eh, figuri dwar kif iridu jifinanzjaw sforzi biex innaqsu il-tibdil fil-klima. Jiena sodisfatt bir-riżultati tal-laqa. Sen ngħidilkom il-punti ewlenin. Wara eh, kif kiena ġeja l-konferenza ġewwa Copenhagen aħna ridna nkomplu immessu t-triq fit-tibdi fi klima, ma rridniex ikun hemm illużjonijiet. Negozjati kienu twal u diffiċli, iżda fl-aħħar mill-aħħar id-diskussjonijiet tagħna waslu biex appoġġajna eh, min-naħa tal-Kunsill Ewropew u l kummissjoni madwar 100 biljun fis-sena sas-sena 2020. L-appoġġ pubbliku kellu jkun bejn 22 sa 25 biljun euro fis-sena. Irdu naġġixxu malajr u l-Kunsill għalhekk ħanota li apparti ta' dan għanna kellna bżonn ta' finanzjar globali ta' bej 5 sa 7 biljun euro kull sena mill-2010 sa 2012 figura ħarija ser tiġi determinata fid-dal konferenza ta' Copenhagen. L-Unjoni Ewropea u l-Istati membri lesti li kontribwixxu wkoll is-sem tagħhom. Jiġifieri jekk l-atturi l-oħra jagħmlu sforzi tagħhom. Jiena kuntent li f'dan il-Kunsill Ewropew għandna ħaqna ftehim dwar mandat b'saħħtu. Ftit tal-jiem ilu jiena ritornajt minn diskussjonijiet mal-Prim Ministru Singh ġewa New Delhi ftit tal ilu wkoll kelli diskussjonijiet mal-President Obama ġewa Washington fis-Summit Unjoni Ewropea u l-Stati Uniti. Grazzi ta' dak li ftemna dwaru fil-Kunsill aħna sena n-negozja oppozizjoni għawija. Għandna kredibilità biex ninkoraġġixxu l oħrajn issa. Issa, istajna nippreżentaw l-impenji tagħna, nesprimu l-istennijiet tagħna u għal darboħra nistgħu immexxu il-modija fuq kwistjoni li hija importanti ċ-ċittadini kollha. Sur President, membri distinti, ġimgħa l-oħra wkoll tkellimna dwar il-għada finanzjarja u ekonomika. Minkejja sinjali ta' titjib il-Kunsill Ewropew saħaq illi ma fadal l-ebda spazju għal kompjaċenza. Nistenna diħla nistaw nirriskjaw li aktar minn membru wieħed jaqbes 3%. fil-mija. Mill-2008 il-GDP kollettiv tagħna qabeż bi 3.7%. fil-mija. Irridu nizguraw li konna l-irkupru tagħna, sa fl-istess waqt irridu nżidu l-fiduċja tagħna u naħdmu fuq l-exit strategies tagħna. Il-Kunsill Ewropew għamilna progress sinifikattiv biex insaħħu supervizjoni finanzjarja. Il-ħaqna ftehim wiesa fuq l-twaqif ta' risk board sistematiku Ewropew. Il-Presidenza issa ser tibda tiddiskuti il-proposti ma' dan il-Parlament. Aħna rridu nilħu ftehim fuq pakkett għal struttura supervizorja ġdida. Rridu niżguraw illi ma nsofrux eh, krizi kriżi finanzjarja oħra bħal din li għadna kemm nesperjenzaw. Irridu nifokaw biex l postijiet tax-xogħol. Bosta Ewropew, Ewropej diġa tilfu l-post tax-xogħol tagħhom uħud minnhom ser jifaċċew il-qatt. Huwa fidejna li nibdlu din ix-xejra meta jiena prezentajti prioritajiet li presidenza Svediża li l-konfirm 15 ta' Lulju Jiena qed li l-Unjoni Ewropea tittoħroġ b'saħħitha minn din il-kriżi. Jiena qedtilkom illi nittrattaw din il-kriżi ekonomika u finanzjarja kienet fost l-aktar kompet importanti tagħna u għadu fost l-aktar kompet importanti. U għalhekk jiena nixtieq illi nitkellem dwar dawn il-kwistjoniet importanti fil-laqa tal-Konsil f'Diċembru. Membri, riżultat ieħor importanti kien l-adozzjoni tal-istrateġija tar-Reġjun Baltiku, strateġija li hija msejsa fuq inizjattiva ta' dan il-Parlament. Lantana huwa li nindirizzaw l-sfidi urġenti ambientali marbuta mal-Bahar Baltiku li kontribwixxu għal suċċess ekonomiku tar reġjun. Jiena konvint li din l-inizjattiva wkoll se ikella kollha effett pożittiv li tiġbor reġuni f'daqqa u tagħmel kontribut pozittiv għal kompetitività tal-Unjoni Ewropea ġenerali. Aħna diskutajna wkoll ġustizzja u l-affarijiet interni, aħna l progress li għamilna fil-miżuri ta' implementazzjoni dwar l-immigrazzjoni illegali fil-Mediterran. Aħna tlabna li kunem aktar ħidma fuq sma speċifiċi. President, membri distinti, jina naf li intom ukoll staqtu tiddiskutu kwistjonijiet istituzzjonali llum. lum dawn huma element importanti fi diskussjonijiet ta' bilħaq waħda mill-kwistjonijiet ewlenin kienet li niżguraw li jidħol mala kemm jista' jkun fis seħitra trattat ta' Lisbona. L-aktar biex inkunu nistgħu nitrattaw l-isfidi li għandna qudiemna. Il-konsulti kienu ħafna u kienu tassew komplessi. Iżda fl-aħħar irnexxinna niksbu eh, approvazzjoni għal rikjesta mula mir-Repubblika Ċeka. Permess ta' din il-ftejim, il-President Vaclav Klaus kien les li jiffirma it-trattat u kif tafu huwa hekk għamel il-ġimgħa l-oħra. Għalhekk l-aħħar istrument ta' ratifika issa eh, qed jingħata minn ħatar Repubblika Ċeka l awtoritajiet Taljani. Dan ifisser illi il-Trattat ta' Lisbona ser jitħol fis-seħħ fl-ewwel ta' Diċembru. I know that the vast majority of you here Jina naf il-maġoranza ta'kom hawnhekk illum jaqsmu s-sodisfazzjon tiegħi issa fl-aħħar illi dan il-kapitlu ta' riforma istituzzjonali wasal fit u l-Kunsill Ewropew ukoll evalwa preparazzjoni toħra ta' trattat. Tkellem dwar il-linji gwida għal il-servizz estern tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ħejja proposta għall organizzazzjoni u tmexxija tas-servizz. U issa dwar il-kwistjoni tal-ismijiet. Aħna irridu nimlew il-pożizzjonijiet maħluqa mit-Trattat ta' Lisbona. Flimkien magħkom irridu naħtru kummissjoni ġdida. Jiena se nlaqqa laqa tal-Kapit ta' Statu Gvern fit-19 ta' Novembru biex naħtru l-President tal-Kunsill Ewropew, toli u Segretarju Ġenerali tal-Kunsill. Rrit nisħa illi il-ħatra ta' rappresentant oli trid issir qabel ma tiġi maħtura l-Kummissjoni l-ġdida. U dan ifisser li trid tkun Irrid ikun hemm qabel kuntatti minn dan il-naħa ta' dan il-Parlament minn qabel. Kif tafu din il-persuna trid ukoll tkun suġġett tal-vot tal approvazzjoni tal-Parlament jien mhux ser noqgħod nispekula dwar min ser ikunu dawn il-persuni, iżda jien nixtieq ngħid dan. Mhuwiex il isem biss li huwa importanti, iżda huwa importanti wkoll dak li huma ser ikunu ser jagħmlu u kif ser jagħmlu dan. Sur President, membri distinti, il-Kunsell Ewropew tal ġemal uħra oħra permettina nagħmlu progress sinifikanti. Mhux biss fuq kwistjoni waħda iżda fuq bosta kwistjonijiet ewlenin li huma vitali għal ġejjini tal-Ewropa u għal ġejjini tal-pjaneta tagħna. Jiena grat lejn il-kollegi tiegħi tal-attitudni kostruttiva tagħhom biex nitrattaw l-sfidi li qegħdin naffaċċjaw flimkien ma' dan kollu. Jien u intom nafu illi fadlinna ħafna x'naqtfu. Nista' wietkom illi l-ġimgħat li ġejjin ser ikunu ġimgħat biżla tassew. Jina herqan biex inkompli f'kooperazzjoni mill-qrib ma' dan il-Parlament fuq bosta kwistjonijiet importanti laqgħa ta' Copenhagen. Issa fadlilha biss 25 ġurnata il-kriżi ekonomika għadha ma spiċċaċ iżda għanna mandat eh, sot f'dak li għandu xieqsam negozjati tal-klimi, tal-klima. Aħna lesti naħdmu fl-imkien biex nżidu l-postijiet tax-xogħol u jina grat li qed naħdem magħkom u ninsab ħerqan biex inwieġeb għal ta' tagħkom. Grazzi. Thank you. Grazzi, Sir Prim Ministru. Issa nistieden lill president tal-Kummissjoni Jose Manuel Barroso sabiex jitkellem. Grazzi ħafna Sur President, membri onorevoli. Nixtieq eh, Nżid ma l-evalwazzjoni tal-Konsill Ewropew li saret mill-Prim Ministru Reinfeldt billi nagħmel żewġ kummenti wieħed fuq politika u fuq kwistjonijiet istituzzjonali. Kif għandi xaqsam politika? Riżultat ewlieni li ħareġ kien il bil importanti ħafna fuq l-azzjoni tagħna dwar il-bidla fil-klima. Koll nafu li dawn huma kwistjonijiet diffiċli. Ħafna affarijiet fin-nofs u l-affarijiet mhumiex ser ikunu faċli u r-riżultat li ħareġ qabess ukoll l-aspettativi tiegħi għax l-approvazzjoni ta' ċifri li proponiet il-Kommissjoni eh, sar ta' qawwija. Il-messaġġ huwa ċar, Kommissjoni hija lesta illi tmur Copenhagen u toffri l-finanzjament meħtieġ kif wedna f'Settembru kemm għatul u anke għal fudur qrib. Għax hekk li pajjiżi li qed jizviluppaw jiġu madwar il-mejda b'impenji ċari fuq it-naqis rridu li dawn il-pajjiżi li huma żviluppati jgħedu l-flus fuq il-mejda. Aħna qed naraw sal-2020 il pajizi li qed jiżviluppaw ser ikollhom bżonn xi 100 biljun euro kull sena biex jitratta l-bidla fil-klima. Kunsill Ewropew appoġġa bisih din il-ħaġa bilna fuq is-sem tal-finanzi pubbliċi li ser ikun f'dan il-bil u li għedna l-Ewropa tħallas sema wkoll. U għacċar li sħab oħrajn għandhom juru li huma jistgħu ukoll jirqu l-istess livell ta' serjetà fl-intenzjoni. Lantana mhux immexxu l-qudiem bit-tama flajru illi oħra ħeġu warajna, imma li namlu pressjoni u kol biex ikunem dal-isforz dinji biex inqasu l-emissjonijiet. Meta il-ġimgħa l-oħra jiena kont f'Washington u New Delhi. Fakruni kemm dawn iż-żewġ eh, pajjiżi sħab tagħna imxew il qudiem L-istess japplika l-oħrajn paċina. ċina Ovvjament ser inkomplu inħarsu l-ħtieġa ċara li jkun hemm responsabilità komuni fuq il-bidla fil-klima. Ma kif qed ħafna drabi dan l-aħħar Il-koll qed din il-ħaġa flimkien. U aħna fl-Unjoni Ewropea għan komplu nispruna biex ikun kontributi reali u tassew mill-atturi l-oħrajn. Għan komplu nimiraw fuq il-mira aħarija li jkunem naqis serju u viabli fl-emissjoni sabiex nizguraw nizomu mal-mira tagħna li nilimitaw iż-żida fit-temperatura għal taħt iż-żewġ gradi eh, Celsius. Mena, <clears throat> x'inhu l-perspettivi għal Kopenhagen? Eh, Jider illi Mux ser bil fuq eh, il-ċatat li aħna eh, għedin il-resqu u ħankomplu eh, nimbutab biex jikun bil fuq, pero ma jfissirx illi memx xaq ta' tama. Fil-fema tiegħi għandna nippruvaw naslu għal ftehim operazzjonali sieħ li kun ibbażat fuq impenji reali li ċfu fis-seħ Malaj u li jsieħbu l-atturi kollha responsabbli kemm dak xaqsam għandna l-emissjonijiet u l-finanzjament. Ħankomplu nissiltu biex ikun hemm bil aħari fuq trattat li jorbot biex dan isir irridu naqdu l-forzi tagħna fil-ġimgħat li baqalna qabel Copenhagen. Membri distinti ta' dan il-Parlament Ewropew għadna kemm urejna illi aħna b'azzjoni konġunta deċisiva naqblu fuq trattat illi għal ħafna żmien kienet isa ħaġa illi li qed taħarbilna. Dan kien ir-riżultat ewlieni tal-Kunsill Ewropew. Naħal intop eh, ewlieni li kien għadbaqa għal ratifikazzjoni għat trattat tal-Lisbona. Issa nistgħu nħarsu l-qudiem bil-fiduċa kif qal il-Prim Ministru Rajfeld il-Trattat tal-Lisbona fil-bidu ta' xar diħel li trattat ta' Lisbona ħajkun fisser fil-fat il-Komissjoni għedha taħdem fuq l-implementazzjoni tiegħu. Lum il-Komissjoni nediet eh, konsultazzjoni fuq l-inizjattiva ta' ċittadini bħala l-ewwel pass konkret. Nixtieq nagħti ġrieħ lill prim Ministru Reinfeldt eh, talli eh, żamm ideħ fuq it-tmum u għamel biċċa xogħol tajba. U għenna naslu għal dan konsensus saħħari fil-Kunsill Ewropew. Iżin nkomplu għaddejjin fil-perjodu ta' tranzizjoni. <clears throat> Hemm il-kwistjoni fuq kif ħanimlew il-karigi ewlenin mish eh, responsabilta tijaj li nikkommenta fuq l-ismijiet, imma nittama il-kapijiet ta' Statu u gvernijiet jazlu il-personi li jistaw joffru t tmexxi effettiva l kunsill Ewropew, President bimpen Ewropew qawwi illi ikun jista' joffri konsistenza ma' żmien lill-attività tal-Kunsill Ewropew fuq livell internu kol, ħalli l-prioritajiet ikunu jistaw jiġu stabiliti fuq medda it-twal ta' żmien, mhux għal qasir żmien. Manke jkunu mxalba wkoll l-azzjoni esterna, ħalli fil-politika barranija nkunu nistgħu nofru messaġġi korrenti l sħab internazzjonali tagħna jiena eh, għandin pen illi naħdem flimkien ma' dan il-President tal-Kunsill Ewropew. Xi subija ħat tagħmel differenza Aħna rridu li ikonna politika barranija u ta' sigurta komuni li li fuqa il-President tal-Konsill Ewropew kun jista' jirrappreżenta l-Unjoni Ewropea fuq dan il-livell. Rridu u koll naqdu l-kompetenzi kollha Ewropej mill-ekonomija għal-kummerċ, mit-kabira l-iżvilupp, l-enerġija għal-ġustizzja fejn il-President tal-Konsill Ewropew kun jista' jirrappreżenta l-Unjoni Ewropea skont it-trattat. Jiena impenjat illi din is nara li taħdem biex ikun hemm Unjoni Ewropea qawwija eh, kemm hawnhekk u anke l barra. <clears throat> Ir-rappreżentant Oli wkoll ser ikun wieħed mill-Viċi President tal-Kummissarji tal-Kummissjoni. U livell pragmatiku minħabba li nomina tal-Viċi President tal-Rappreżentant Oli ġala darba din issir inkun nista' nifanalizza l-kulleġġ. Fuq livell politiku u koll kontent għax dan il-Viċi President appoġġat mill servizz ta' azzjoni esterna għawi ikun jista daħal eh, l-arfin espert fuq livell diplomatiku fiħdan il- il-kompetenzi tal-komunità u dan jista' jwassal għal bidla reali fl-azzjoni esterna tagħna. Jiena rrit li kunem hemm kummissjoni msawra minn Ewropej impenjati u kompetenti kommissjoni li tkun l-estalet jihu drittijiet tagħha ta' inizjattiva. Għet naħdem fid-diskussjoni tiegħi mal-Istati Membri biex nara li dan insir klab fil-Istati Membri biex uġu bismijiet fosthom ta' nisa. Ma tkun fidejja biex niddeċidu fuq il- kompetenzi l-portafolli. Dan mhumiex attributi lill-pajjiżi imma lill-persuni. Rrit komissjoni b'mandat demokratiku qawwi għalhekk lest illi inħares il-proċess sħiħ ta' smih fil-Parlament Ewropew. M'għandniex indewmu il-wasla tal komissjoni Ewropea imma m'għandniex inqasru il-smih. Però fil-konferenza tal-Presidenzi ħan diskutu din il-ħaġa l-ġimgħa d-dieħla. il-Trattat tal-Lisbona fil ħafna opportunitajiet, però ir-rieda tiddetermina jekk aħniex ħanużawhom jew le. Trattat jagħtina il-ħila li naġixxu, bżonn ir-rieda li naġixxu flimkien. U dan joħodni għal dak li għedna fil-bidu l-lum ta', ta seduta tagħna. Ewropa uda fil-libertà u solidarjetà ma setax issir mingħajr ma jkun hemm dedikazzjoni ta' nies illi waslu biex affarijiet straordinarji jseħħu 20 sena oħra. Irridu nerġgħu nixelu din ixrara. Irridu eh, nuru l-istess impenn u dedikazzjoni tal-1989 u jekk nagħmlu dan ċert li nirnexxu. Grazie. Eh, dziękuję. Grazzi, President Barroso. Issa ħanaddu għal-kelima fissem il-gruppi politiċi. L-ewwel fissem l-IPP idi e is-Sur Dol. Sur President, eżis kollegi, trattat tal-Lisbona u ratifikat minn 27 stat membru tal istati membri u hemm obliku ta' riżultat, obliku ta' riżultat fuq l u mod partikolari fuq li jiddaħħal jiddaħlu malajr il-karigi ta' responsabiltajiet, obbligi ta' riżultati fuq il-klima u l-enerġija, obbligi ta' riżultati fl-aħħar u fuq kollox fuq l-kupru ekonomika fl-firmar tal-President ċek il-proċess certifikazzjoni ta' trattat ta' Lisbona fl-aħħar lesser. Grazzi lil Frederick Reinfeldt, il-grupp tal-EPP li eh, kellu eh, impatt kbir fuq dan it-trattat. Huwa kuntent ovvjament, imma aħna rridu illi ma nużawx dal-ambizzjonijiet tal-odda politika. Għalhekk Surra, Reinfeldt, il-grupp tijaj għet jitolbok biex tamel li tista biex fissem il-president li fuq il-president tal-konsil u um, fuq il-rappresentant u li tasal għal-qbil fuq l-ismijiet ewlenin. Għalek, nitlokkom sabiex eh, tqassam il-kompetenzi u kol il-kommissari qabel ma jkun hemm fil-Parlament Ewropew li nxu jkunu fil-fond kemm jista' jkun Sur President tal konsilju Sur President tal-Kummissjoni, il-profil ta' dawn il-Kummissarji ma jinteressax biss l-mikrokozmu ta' Brussel. Idu naraw eh, xiridu ċittadini tagħna, iridu naraw il-xitwa 2010 2010 ma jkunx hemm nuqqas ta' gas illi qiegħed nofs il-popolazzjoni f'qada diffiċli. Aħna il-koll qegħdin eh, fidmir illi il-ferrovija tal-Ewropa naraw li taħdem veloċità ta' TGV mhux pasta nemla kulħadd jaf illi għaw biċċa xogħol ibsa u għet bilanċ bejn is-sensitivitajiet politiċi, tassibġo politiku u tiħares il-personalitajiet u koll. Pero eh, wieħed irrit jasal għal bil fil-Konsil Ewropew ħalli joħorġu l-azliet b'mod responsabli u fil-ħarsin tal-interess ġenerali Ewropew. Nittama illi eh, dan ku wieħed mill-elementi ta' suċċess tal-Presidenza Svedisa biex dan isir hemm wieħed li hemm bżonn wieħed jaġixxi malajr, malajr ħafna wkoll. Sur President, eżis kollegi, mux fuq istituzzjoni biss, anki żmien qed jafas fuq il-klima din ftit ġimgħat il-bot mill-konferenza ta' Copenhagen u nixtieq ngħid prosit lill kunsill Ewropew għal l-attitudni responsabbli fejn reġa' eh, saħaq fuq il-ħtieġa li eh, jiġġieldu kontra l-bidla fil-klima u kien hemm ukoll miri f'ċifri li ħarġu. L-Ewropa ma trix eh, toħroġ il-karti tagħha qabel il-konferenza ta' Copenhagen imbagħad l-oħrajn eh, imexxu l-affarijiet iċ-Ċina, l-Indja, l-Istati Uniti huma wkoll se ta' dinja u rridu jerfgħu responsabilità l-Unjoni Ewropea. Ukoll qed terfa' responsabiltajiet tagħha imma mhux weħedha bil-politiku f'Kopenhagen mhux biżejjed li importa huwa li jkun hemm impenji f'ċifri minaħa tal-Istati Membri weżis kollegi fil-bidu tkellim dwar id-dmir ta' riżultat, dan l-obbligu ta' riżultat. Dan l-obbligu jikkonċerna l-ewwel net fil-kupru ekonomiku l-impjiegi tnelli huma marruta ma' xulxin. Anke jekk jisu hemm eh, naqra ħjiel tal-kupru, wieħed irid jara li dan ikun akkumpanjat mill-impjiegi Irrid ikun hemm pedament sod u suq regolat u mhux protezzjonist. Dawn huma tħassib tal-Ewropew u dan għandu jkun it-tħassib numru wieħed tal-Unjoni Ewropew tal-Istati membri barra dawn il-kwistjonijiet. Rrim rajna din il-ħaġa. 20 sena wara il-waqt tal-ħajja ta' Berlin huma nies tarida illi eh, waslu għal dawn il-bidliet. U ngħidlek Sur Reinfeldt ġija li l-istati membri imesċu l pozizjoni taħħom. Grazzi ħafna l Dol. Issa fissem il-grupp tal-Soċjalisti u Demokratiċi fl-Ewropa Sur Hannes Swoboda. Grazzi Sur President, President tal-Konsil, President tal-Kommissjoni. Forsi għab kombinazzjoni li li diskussjoni qed issir wara diskors ta' Vaclav Havel raġel li urina kemm kien eh, hemm proċess importanti 20 sena ilu. Jiena eh, twelit fil-punent tal-ħajta Berlin. Affessi taw kienu differenti, stajt kont fi zona ta' okkupazzjoni. kien hemm refuġjati miċ ċekoslovakkja illi eh, fl-1986 kienu waslu fejn kont jiena. <clears throat> Jiena naħseb illi kienet kombinazzjoni illi Vaclav Klaus fl-istess xar il-qegħdin fakru eh, l-20 sena mill-waqt tal ħajta Berlin iffirma it-Trattat ta' Lisbona. Issa rridu nazlu n-nies li ħajjieħdu dal-karigi. Din mistoqsija bħala President tal-Konsill lilek bħala President tal-Kunsill. Lest li inti titkellem mal kapir ta' Statu Gvernijiet fil-jiem li ġejjin ħalli tiżgura li jkun hemm bilanċ ġeografiku u lest li tiżgura illi ikun hemm nisa wkoll li jkollhom is-seta' fidejhom. mux qed nitkellem biss fuq Sinjura Malmstrom u mux qed nitkellem biss fisem il-grupp tiegħi, imma l-Ewropa tista' tali opportunità bħal din tgħaddi li ma jkollix nisa eh, importanti fil-Kommissjoni fil-pożizzjonijiet għolja. Naf illi ma tistax tinfluenza dan direttament imma nixtieqek li tqajjem il-kwistjoni tal-bilanċ ġeografiku tal-bilanċ bejn is-sessi. Tkellim dwar ir-rappreżentantoli. President tal-Kunsill, lest li inti li taċċerta illi joħroġ xar li kull rappreżentant maħtur ikollu il-kariga sħiħa tiegħu taħt it-trattat l-ġdid ġala darba l-President ikun semma leħnu. Reprezentant li bħala viċi President tal-Komissjoni rrit eh, illi jiġi approvat mill-Parlament Ewropew ukoll. Ir-rwol tagħna aħna noħduh bis-serjetà. U aħna President Barroso nistgħu niżguraw li aħna nixtiequ li nippermettulek li tagħmel xolok mod ħieles imma rridu li aħna semaw leħena proċess kollu ma rridux indomu għatru bih xur għax nisidu li proċess jisir eh, malajru. Semmejt il-krizi finanzjarja, jina xaqt nsemmija din u koll, għax dini ħagġa li tbezza n-nisa. Ah, Bir-raġun inti semmejt il-qadem jizdiet u għalek raġuni li tajt illi. Illi aħna għanna nkomplu għaddejjien bil-mizuri tajnuna sa' kemm ikun hemm livelli għolja ta' qatt. In-nies qed jagħmlulna sejħa biex naraw li ma jkunx hemm livell daqstant għolja ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Diskussjoni fuq transazzjoni finanzjarija importanti wkoll. Huwa importanti li jkollna kontroll serju Mhux rridu nimponu taxxija għolja fuq in-nies, imma rridu nużaw l-għodot kollha li għandna disponibbli ħalli irrażnu il-miċa tal-ispekulazzjoni. Ridu nejnu l-dawk il-banek li tassew edin f'diffikultajiet minn Goldman Sachs, per eżempju, Xaħat għal jiena bankir qed nagħmel ix-xogħol talla. Min ċert. Flima sfera jaħsbu dawn in-nies qishom qegħdin jispekulaw għal awtoritajiet ola. Hija kważi dawa ma naħsibx li fi xogħol laboratorju aħna ħanajdu li qed nagħmlu x-xogħol eh, flokala, ma aħna li qed nagħmlu u xogħol biex eh, inħarsu lin-nies ukoll. U nittamaw li nirnexxilna niġildu kontra l-ispekulazzjoni. Grazzi ħafna l-Sur Swoboda. Fissem il-grupp tal-Alden. Is-Sur Gifer Hofstadt. Iva, Sur President, l-ewwel taqt nibda billi najprostit l-Sur Reinfeldt, li Cecilia wkoll ovvjament, għal ratifikazzjoni ta' Trattat l Lisbona. Jidirli illi Hemm bżonn illi nisqu illi hija bis-saħħa ta' determinazzjoni tagħkom li wasalna għal dan, bis tal-sens ta' kompromess tagħkom li wasal, wasal dan kollu. Kien hemm ħafna pessimisti hawnhekk ukoll din is-sala li kienu qed li kellna nistennew lezzjonijiet fir-Renju Unit. U li di ratifikazzjoni ma kaħta sal qat Allura grazzi kbira lilkom konfisem il kulħadd għal dan ix-xogħol li sar. Dan ifisser li wara dawn l-10 snin ta' ħedma irna xejna. Nixtaqt nirringrazzjakom ukoll għad diskussjoni tal-lum li għacċettajtu intom ukoll flimkien mal-kapijiet tal tal-gruppi diskussjoni fuq eh, eh, il-portafolli ħajinata lil dawn il-karigi l-ġodda u l-Kummissjoni u rridu ngħidu li nżlu l diskussjoni se jkun hemm fuq din il-ħaġa għax eh, trasparenza ma tantx hemmhekk jew kara taqra xi gazzetta biex taqra xi ħaġa. Fil-ġejjin iridu nasbu bliema mod kif wieħed jista' jistabbilixxi naqra trasparenza fi proċess li huwa importanti għall-Unjoni Ewropea. Ha nibda bordni differenti fuq il-punti differenti u fuq il-nomini differenti. Ma nibda bl-istruttura tal-Komissjoni għax jiena naħseb li għal-Parlament din hija l-aktar ħaġa importanti. Hija l-kompetenza tagħna, iva, hija l-kompetenza tagħkom imma f'relazzjoni miegħek eh, irridu nagħmlu din il-ħaġa aħna nikkontrollaw fil-waqt li fil-każ tal-President tal-Kunsil mhux hekk ħajġi mena. Li nitolbu kaħna u illi fil-proposti tiegħek li għall-ewwel darba tuża clusters fit-qassim tal-kompetenzi. Nipproponulek fil-fat li tagħmel erba clusters, erba gruppi ġabrit ta' portfolios fil-Komissjon, l-azzjoni barranja li ovja. l-innovazzjoni l-klima u s-sostenibilità, dak kollu li għandu xaqsa ma' cluster ieħor huwa il-qasam tal-ġustizja finanzjarja u ekonomika u fl-aħħar net hemm l-affarijiet interni. Nasib li ħaġa meħtieġa assolutament, u għalfelle ma jkunx hemm viċi president illi jieħdu tmexxija responsabilta ta' kull wieħed minn dal-clusters. Ġifieri jaraw li kunem direzzjoni tajba fiħdan il-Kommissjoni, dan ikollu l-vantaġġ li tejjeb l-azzjoni tal-Kommissjoni aktar taħt il-presidenza tiegħek. Tieni net naħseb huwa meħtieġ li jkun hemm bilanċ fir-rappreżentazzjoni tan-nisa fil-Kummissjoni naħseb ukoll dak huwa punt li int ukoll qed tisħaq fuq li jkun hemm rappreżentazzjonijiet kandidaturi illi jippermettu din il-possibilità. <clears throat> It-tieni punt fuq rappresentant oli. Surajfeld naħseb hawnhekk huwa importanti li jkun hemm xi ħadd illi jkun irid imexxi politika koerenti fuq CFP u l-politika komunitarja. ħadd illi jiddefendi drittijiet tal-bniedem u jdaħħal dan element f'kull azzjoni li jwettaq. U tielet net ħadd illi jemmen eh, fil-seta ta' servizz estern Ewropew. Dawn huma tlet affarijiet ewlenin ta' din il-personalità wieħed irid jara li sief bil-politika komunitarja jiġu integrata. Ħaġa tagħmel sens għax dan se jkun ukoll viċi President tal-Kummissjoni. Naturalment, it-tielet nomina li l-aktar nitkellmu l-aktar seksi minnhom kollha. Il-President tal-Kunsill. Hawnhekk għandna tliet pariri li nistgħu nagħtu, mal l-Kunsill ħaj jiddeċiedi Matalan, għasem xaħat li jista' jagħti pariri, il-parlament jista' jagħmel xi ħaġa fuq din il-ħaġa li jkun hemm chairman aktar minn president biex nuzadin l-żewġ kalmil bl-Ingliż. It-tieni net ikun hemm xi ħadd illi jemmen fl-integrazzjoni Ewropea. Jekk aħna eh, ħantellaw papa, wieħed jażel kattoliku, jekk issa ħan leġġu president tal-Kunsil tkun hemm xi ħadd illi jemmen fl-integrazzjoni Ewropea u mhux xi ħadd li jkun xettiku. Eh, kif inhu l-każ xi drabi u tilet net biex niżguraw li huwa xi ħadd li jemmen fl-integrazzjoni Ewropea għandu jkun hemm xi ħadd li għandu jemmen fil-metodu komunitarju għal metodu komunitarju li javvanza l-Ewropa, mhux il-governamentalizmu li jmexxi din il-ħaġa. Il-governamentalizmu hija idea ta' li l-pajjiżi kienu jużaw, pajjiżi kbar li kienu jużaw din il-ħaġa, xorti tajba li hemm pajjiżi kbar li eh, ma jemnux din il-ħaġa wkoll ċfiri, mux il-gvernamentalizmu ser imexxu din il-ħagġa. U fl-ħanet rrit ikun hemm xi ħadd li jsib il-konsensus. U l-korrelazzjoni li teżisti f'dan il-Parlament Ewropew tiġi riflessa fin-nominazzjonijiet u kompożizzjoni tal-funzjonijiet kompromess imma li rifletti wkoll din il-kompożizzjoni ta' din eh, alleanza multi-Ewropea li qed tmexxi eh, l-Ewropa hawnhekk.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 Naħseb li tituna l-opportunità fil-fatt sabiex nirriflettu daqsxejn iktar dwar kif aħna issa nimxu l-qoddim bid deċizjonijiet illi rridu nieħdu issa wara r-ratifikazzjoni ta' Trattat ta' Lisbona jekk tqabbel il-kliem sabiħ ta' Vaklav Havel u jekk tqabbel dan il-kliem mal diskussjonijiet trivjali li jisiru fil-Kunsill żgur li nistgħu naraw kontrast kbir. Hemm naturalment kulħadd straħ issa li il-trattat tal-Lisbona kien irratifikat fl-aħħar għaxar snin wara, però xorta waħda hemm dan il-periklu kien hemm dan il-periklu li r-Repubblika Ċeka kienet se twaqqaf ir-ratifikazzjoni aħna kollha ċabċabna lil Vaklav Havel però naħseb li dak li verament aħna nixtiequ huwa li aħna rridu niftehmu bejnietna li rridu illi konna mexxejja tajbin fil-quċċata ta' tmexxija tal-Unjoni Ewropea interessi lokali, interessi parrokjali biex ngħidu hekk, l-interessi tan-nies li huma xettiċi dwar l-Unjoni Ewropea dawn kollha għandhom e, ikunu mwarba. Sur Reinfeldt jiena ma nistax ngħidlek proset minħabba li fil-fatt sissa għadu ma kien hemm l-ebda e, sinjal li għandna kandidati li jistgħu jkunu kandidati tajbin u brida sajba. Kien hemm numru ta' kelliema illi għalli li huma sodisfatti ħafna biex xogħol illi sar qabel is-summit ta' Copenhagen jiena kont Barcellona fil-konferenza ta' preparazzjoni u is-summit li kellna fi Brussell ikkonferma l-Unjoni Ewropea sejra f'Copenhagen bl-inqas ambizzjoni possibbli jiena naħseb li din hija xi ħaġa negattiva. Milli jidher l-Ewropa sejra Copenhagen bil-idea li ħna minna xorna sa jmiss il-ħattijħor. Jena naħseb li jekk aħna verament nanalizzaw għal dak dak li aħna verament għamilna f'dak li għandu xieqsament naqis tal-emissjonijiet ta' CO2, U jekk tħarsu l-lejlanijiet vinkolanti li aħna ftemna dwaru u li l-pakket tal-enerġija, jena naħseb li l-ebda u jħedin daw il-mizuri u d-deċizjoniet li ħadna, mumma bizzejiet sabiex aħna fil-fat nirqu danna li il- ta' żewġ grati Celsius. Jina naħseb u kol li l-Ewropej zgur li jissa ħajiddubitaw minn dan il-ftejim vinkolanti fuq livell Ewropew. Jidbis jidispeċini ngħid li dan il-proċess li qed jitmexxa eh, taħt il-ġnus mill-ġnus maquda żgur li ħajkun medded. Jien naħseb irridu noqogħdu attenti ħafna xi ngħidu lill-pubbliku qabel il-konferenza ta' Copenhagen. Ħafna drabi hawnhekk nisimhom dwar il-tiġa, dwar l-effiċjenza tal-użu tal-enerġija u affarijiet oħra marbuta ma' dawn is-suġġetti, però Anka dwar il-politika ekonomika nisimgħu ħafna hekk. Għal dal-boħra Vakla Favel ċabċab nilu ħafna u jiena jidhirli li minkejja l-fatt li l-Ewropej jħobbu ħafna jitkellmu eh, dwar dawn is-suġġetti, Illum il-ġurnata fl isfond tal-kriżi finanzjera naħseb li qegħdin nitilfu din l-opportunità sabiex noħolqu dawn l-opportunità xogħol li huma iktar eh, maħluqin sabiex nirrispettaw iktar l-ambjent. Il-protezzjoni tal-klima u l-iżvilupp ekonomiku huma iż-żewġ naħat tal-istess munita, però żgur li ma tarafx dan il-fatt jekk inti ma tħarax li d-deċiżjoni jekk inti tħares fil-fatt li d-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-Kunsill Ewropew. Grazzi ħafna Sinjura Hams issa għandna is-Sur Kirkop l għunnet nixtieq ngħid proset li presidenza Svediża l-progress li sar f'dan l-aħħar summit Ewropew fl-iżvilupp tal-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea għal summit tal-bidla tal-klima nafu li dan huwa suġġett importanti ħafna fejn l-Unjoni Ewropea għandha tieħu r-wol ta' tmexxija. Naturalment, aħna nafu l-Unjoni Ewropea għandha kollha pożizzjoni tajba u b'saħħitha sa li resqin iktar viċin il-konferenza ta' Copenhagen. Jiena naħseb anke dwar is-suġġett ta' rappreżentant tal-Kunsill tal-Ewropa, aħna l għanna l-ewwel nistabilixxu l-iskop u n-natura ta' dan ir-rwol, u mbagħad naraw min ħajkun il-kandidat adattat. Jiena naħseb illi għanna nisimaw wkoll il-kandidati inkluż is-sur Verhofstadt qabel ma tittieħed id-deċiżjoni minn flok ma nispiċċaw ikonna dibattitu bejt tmexxija tal-gvernijiet nazzjonali u li huma jixtiequ naturalment li jisegwu interessi privati u nazzjonali u jista' jkun nispiċċaw li ma jkollniex l-aħjar kandidat li jkollu dan ir-rwol importanti ta' tmexxija tal-Unjoni Ewropea. U aħna rridu aħna smajna wkoll illi qegħdin ngħidu li l-kandidati li ġej mid-żona tal-Ewro biss huma eliġibbli għal din il-pożizzjoni. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa diskriminatorja ħafna u dan qegħdin ngħidu ħillum f'ġurnata fejn qegħdin nfakru l-20 sena minn minn meta aħna libna il-reġim komunist fl-Ewropa. Fil-Polonja, per eżempju, fejn beda kollox, fl-Ungerija, fil-pajizi tal-Baltiku, Baltiku, fil-Europa ċentrali. U naturalment huwa tajjeb li aħna niġġieldu għal ħelsien u għal libertajiet għal kulħadd u mhux li konna pożizzjonijiet tajbin ħafna għal dawk li huma verament fortunati. Ningrazzjak. Grazzi ħafna issa Signora Biski. Fisem il-gwi l-NGL. Grazzi ħafna sur President Trattat tal-Lisbona, sa fl-ħar kien ratifikat mis-27 stat membru ħafna nies żgur li ħajċelebraw dan l-avveniment bħala suċċess kbir aħna mill-naħa tal-grupp tagħna maħniex ħana naqdu ma' daw iċ-ċelebrazzjonijiet minħabba li il-fatt li l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem ma' ċittadini Ewropej ma kinux ma kienx ratifikat minn tliet stati membri dan ifisser li fil-fatt aħna qegħdin nitfu dubju kbir fuq il-progress li nistgħu nilqu f'dan il-qasam. Jiena naħseb ukoll li aħjar li nitkellem u nisħaq fuq eh, iċ-ċelebrazzjonijiet. Minħabba li l-Partit ċallugi fl-Ewropa jixtieq li aħna konna Ewropa li tista' timxi qudiem fil-paċi, Ewropa sostenibbli għal dawn ir-raġunijiet kollha aħna ħanużaw dawn it-Trattat ta' Lisbona sabiex nilħu dawn l-anijiet tagħna. Dak huwa dak li għamilna fil-passat u dak huwa dak li ħankomplu nagħmlu. Nafu li fl-Unjoni Ewropea permezz tat-Trattat ta' Lisbona għandna aktar drittijiet garantiti, però jekk inti tħares li din dawn iċ-ċelebrazzjoni tkollha li saru naħseb li tkun idea tajba li kieku is-summit intuża għal diskussjoni ta' politika aktar konkreta, aktar importanti. L-ikbar sfida li għandna qoddimna palissa hija l-bidla tal-klima. Aħna dejjem qegħdin naqrbu iktar viċin il-summit ta' Copenhagen u naħseb li l-Unjoni Ewropea sfortunatament mhix qed tieħu dan ir-rwol ta' tmexxija li aħna konna wedna li ħanassumu għanna bżon li jkollna ħtiġijiet fin kollanti sabiex aħna naqsu l-emissjonijiet ta' CO2, pero aħna m'għandniex biżejjed minn dawn il-ħtiġijiet. U naħseb li din miex xi ħaġa aċċettabbli għall-istati membri. aħna ma nix qed nidu bis-serjetà responsabiltajiet finanzjarji naħseb ma nistgħux nippermettu li kuna situazzjoni bħal din li tkompli sejra hekk. U aħna dak li għadin nitkellmu dwaru mill-lat prattiku huwa illi aħna jkollna l-paċi fid-dinja tagħna tal-lum li nafu li fil-fatt il-bidla tal-klima għadha taffetwa fir-realtà l-ħafna pajjiżi madwar id-dinja u għadha tisforza lin nissa biex jitilqu minn djarhom u aħna f'din il-kamra tkellimna ħafna drabi dwar dawn l-isfidi dinjin li ma jistgħux ma tistax tinstab soluzzjoni li jom fuq bażi nazzjonali u aħna eh, semmejna wkoll il paċ u jekk l-Unjoni Ewropea ma tiħux azzjoni b'mod loġiku, b'mod li jisajat eżempju, żgur li aħna nistgħu nitilfu l-arfien internazzjonali li għandna bħala Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna is-sur Ratmatmas. Sur President, dan il-pożizzjoni ġdida tal-President tal-Kunsill hija ħatra għal sentejn u nofs biss. B'seta til ma tantx ma definiti daqshekk tajjeb, jiġifieri jiena naħseb illi għandna nserħu ras Tony Blair ngħidulu biex ma jinkwetax iż iż-żejet jekk huma jinħatarx bħala eh, il-President. Jiena naħseb illi fis-seklu 21 Nafu illi il-President tal-Kommissjoni, Signor Barroso, em, kien importanti f'dan l-aħħar seklu, però għal post ta' rappresentant Oli għanna budget kbir ħafna allokat għal missjoni diplomatiċi ġodda, però dan il-post tal-president tal president tal-Unjoni Ewropea, żgur li jista' jeddet il-pożizzjoni tagħna fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Maquda, però aħna m'għandniex problema ta' wis eh, ta' nuqqas kbir ta' missjonijiet diplomatiċi, jista' għandna l-problema ta' nuqqas ta' postijiet ta' xogħol ġodda. Orre, tajjeb aħna din niċċelebraw l-20 sena meta waqal ħaj ta' Berlin, però xorta waħda jinsab dawn il-ħitan, ħitan virtwali bejn il-pajjiżi. Nasib li watar twis illi Sinjur Verhofstadt aħna nitolbu li nkun iktar trasparenti l-lum il-ġurnata u hemm ħafna nies illi ħajkomplu jitkellmu favur ċittadini jitkellmu kontra dawn l-istituzzjonijiet illi kif qalu diġà li jefdi bosta drabi jiena nerġa' nirrepeti dan il-kliem li dawn l-istituzzjonijiet mhumiex leġitmi fuq il-livell demokratiku. Ringrazzjak, Sir President. Uh, thank you. Uh, w imieniu niezrzeszonych Hans-Peter Martin. Grazie ħafna Sir Hans-Peter Martin, Kjoċbok. id-demokrazija tfisser rivoluzzjoni m'hemm xejn ħażin illi aħna tolbu għal iktar trasparenza kif qal is-sur Verhofstadt. U intom fil-Presidenza Svediża żgur li tistgħu tkunu eżempju Jiena naħseb li mhijiex xi ħaġa tajba li fil-proġett aħna fl-Unjoni Ewropea dejjem ikollna dawn il-ħatrit u pożizzjoni daqshekk prestiġjużi u tajbin. L-Awstrija u l-Ġermanja qegħdin juru it-triq l ħażina u ħafna nies li huma kwalifikati anke f'din il-kamra m'għandhom l-ebda tip ta' ċess għal dan għal din il-pożizzjoni li dan ix-xogħol. Issa li għandna trattat tal-Lisbona nistgħu nkunu korreġġużi onesti biżejjed li ngħidu li aħna għandna bżonn proċess ta' teħid ta' deċiżjoni trasparenti u strutturat. Tant għanna esperti u nis kwalifikati li jaħdmu għek fl-Unjoni Ewropea anka f'dan il-Parlament illi nista' jkun li aħna xirna namlu xi ħaġa sabiex inġibu l-bidla li tant nixtiequ. Grazzi ħafna sana l-Prim Ministru Reinfeldt. Grazzi ħafna. Kif għettu kienet problema sabiex, kena problema sabiex il-27 stat membru jirratifika il-trattat ta' Lisbona. U aħna wara ratifikazzjoni ta' din it-trattat ta' Lisbona ma jistax jieqaf. Naturalment ix-xogħol tagħna ħajkun ibbażat fuq it-trattat. Aħna konna nafu li l-Prim Ministru Kapit tal-Istat tal-Ewropa huma l-iktar huma importanti ħafna għall-Ewropa. Jiena naħseb li apparti minn hekk problema li hija ċara li hija hija li ħafna min-nies li jiena semmejt huma Prim Ministri ta' bosta pajjiżi Ewropej u hija diffiċli li inti timmaġna li l nifsek bħala kandidat għal xogħol li jista' jkun li ma ma ma jingħatalekx huwa diffiċli inti titlaq mbagħad terġa' tmur lura. Dan huwa bla dubju ta' fattur importanti f'din kwestjoni issa dwar il-rappreżentant li żgur li ħajkun aktar trasparenza fid-diskussjonijiet minħabba li din ħad tkun parti mill-ħidma f'dan il-Kummissjoni. Però sabiex nirrispondi wkoll is-sur Svoboda, Nasab li ċar u koll li mill-ewel ta' Deċembru il-wol ta' rappresentant li ħajmur medjatament jibda jaħdem dan ix-xogħol ġdid però xorta waħda ħajkun b'kooperazzjoni mal-Parlament u mal-Kunsill. Aħna dni għadin l-aħħar darba wkoll. Aħna sibna illi dan ix-xogħol ħajkun diġà effettiv bissieħ qabel ma bdiet il-Presidenza Svediża fil-fatt. Dwar il-kwistjoni ta' bilanċ, nafu li din hija xi ħaġa li aħna nisimgħu kemm il-darba u fil-fatt illum stess jiena kelli l-ewwel round ta' konsultazzjonijiet ma' 26 kollega tiegħi u nafu li hemm bżonn nagħmlu ħafna bilanċ u għandna żewġ persuni biss u nixtieq nfakkarkom ukoll li intom semmejtu il-sess, fattur ta' sess u fatturi oħrajn illi jina nsemmi semmi puttiħor illi hemm ukoll min jixtieq lil mexxej jaqlep iktar xaqlep iktar lej ix-xerluk jonkella iktar lej l-lamin. sab li għanna bżon nsibu l-aħjar bilanċ possibli. U kifet il-ħamis li ġej ħajkonna din il laqgħa l-ġdida u nafu li intom għedin titolbu li jkollna proċess kemm jista' jkun pero però nfakkarkom nfakkarkom ukoll li kien hemm bosta kummenti dwar min ħajħu din id-deċiżjonijiet u anke biss biss bil-konsultazzjonijiet aħna żgur li ħandu muħabba li aħna qegħdin 27 bħalissa u nixtieq nfakkarkom li dawn huma kollha affarijiet pożittivi, però għandna bżonn il-ħin sabiex nagħmlu konsultazzjoni issa dwar il-bidla tal-klima jiena naqbel ma xi membri li qalu l-Ewropa mhux qed tagħmel biżżejjed nixtieq infakkarkom ukoll li aħna konna qegħdin nistennew sitwazzjoni fejn aħna għandna bżonn inżidu l-isforzi tagħna permezz ta' għanijiet vinkolanti għal kulħadd, però Hemm bżonn ta' iktar impenn min-naħa tagħna, dan jirrifletti wkoll il-fema ta' ħafna mill-kollegi tiegħi. Ġifieri jekk aħna nixtiequ li nagħmlu iktar f'isem l-Ewropa f'dan is-suġġett aħna bżonn ta' ħafna iktar impenn u għanijiet vinkolanti. Jiena nilqa' eh, l-inizjattiva ta' ħafna pajjiżi Ewropej li marru lil lin mill-għanijiet Ewropej. Per eżempju, pajjiż tiegħi l-Iżvezja istabilixxan ta' 40% sa' ta' nuqqat ta' tnaqqis ta' missjonijiet sa' sena 2020 u l-Ġermanja wkoll għamlu l-istess li marru li stabilixxew għan iktar ambizzjuż. Jiena nixtieq ngħidilkom li iva naqbel ħafna magħkom li għatem ħafna ħafna xogħol x'għandu jsir. Eh, U anka rridu nagħmlu ktar l mal-Indja mal istati Uniti ħammur ċina wkoll fl-aħħar tax-xahar u hemm bżonn li jkollna aħna ftejn bejn il-mexxejja ħalli nkunu nistgħu verament nagħmlu progress. Jiena naħseb li din hija l-iktar ħaġa diffiċli minħabba li din hija problema globali f'dinja fejn aħna m'għandniex din it-tmexxija globali jew dan il-mekkaniżmu ta' Eh, teħid ta' deċiżjonijiet globali. Din hija xi ħaġa li hija problema li jina però aħna xorta waħda rridu nippruvaw ħa naraw x'nistgħu nagħmlu aħna fl-Unjoni Ewropea aħna responsabbli għal 30% tal-emissjonijiet biss fuq livell globali, għalhekk għandna bżonn ħafna l-parteċipazzjoni tal-imsieħba tagħna internazzjonali. Hemm min jgħid li huma jixtieqx jipparteċipaw b'dan il-mod, mill-imsibba internazzjonali per dan mhux possibbli nkella aħna żgur li ma nistgħux nilħuq dan lan ta' żewġ gradi Celsius. Hemm bżonn li aħna jkollna finanzjament aħjar għal-ġejjini aħna rridu wkoll nibdew diskussjonijiet illi mbagħad ħajt komplew matul il-Presidenza Spanjola dwar il-kompetittività, dwar kif jista' jkollna swieq illi jaħdmu aħjar. Ġifiri aħna mhux biss qegħdin nitkellmu dwar dan iżda anke dwar il-bilanċ bejn il-fat li aħna rridu nitalmu mill-problemi li ħabadna wiċċna magħhom noħolqu swieq finanzjarja ħjar iżda fl-istess jien rridu nieħdu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn sabiex ikollna s-swieq tax-xogħol li jkunu iktar kompetittivu li jaħdmu tajjeb. Grazzi. Grazzi, Prim Ministru. Issa il-President José Manuel Barroso kieżbu. Fil-qosor sul President. Ftit mill-kwistjonijiet illi tpoġġew b'mod dirett matul id-dibattitu. L-ewwel ħaġa dwar tibdil fil-klima, ejjew inkunu ċari, l-Unjoni Ewropea hija impenjata għal trattat illi jorbot. Aħna ratifikajna Kyoto u aħna issa favur trattat vinkolanti għal ġejjini. Jekk hemm xi ħadd li ma jridx trattat vinkolanti, din mhijiex l-Unjoni Ewropea. Ir-realtà hija illi xi mill msiba l-aktar importanti mhumiex esti għalli għadin. Allura hemm żewġ possibiltajiet. L-ewwel ħaġa li ninsistu fuq xi ħaġa li nafu li missar ser taħdem, l-oħra li nippruvaw naslu għal riżultati l-aktar avanzat, l-aktar ambizjuż ġewwa Copenhagen. Jiena naħseb li dan għadu possibbli u aħna ser nissiltu għalija biex ikonna l-ftejjim l-aktar ambizjuż possibbli ġewwa Copenhagen u għall-inqas l-Kummissjoni Ewropea tista' tiżgura illi dan huwa ftehim tal-kapijiet ta' statu gvern u aħna se nibqgħu impenjati lejn trattat vinkolanti illi ovvjament jagħtina għanijiet ċari għal pajjiżi li qed jiżviluppaw għal dawk li għandhom ekonomiji emerġenti li wkoll għandhom responsabiltajiet x'jaqsmu. U hemmhekk irdu npoġġu ġifti ta' finanzi għal pajjiżi qegħdin jiżviluppaw l-aktar dawk l-aktar foqra għaliex nafu illi minnar dan l u huma mhux ser ikunu jistgħu jadattaw u jagħmlu sforzi biex eh, titnaqqas tibdi fil-klima. Fuq kwistjoni interistituzzjonali rridu nkunu onesti bejnietna. Aħna issa qegħdin lejliet tidħul fis-seħħ tas-sistema l-ġdida illi titlob ħafna, jesiġenti ħafna. Aħna, jew tanaqas il-parti l-kbira minna, ġilidna ħafna biex jidħol dan it-trattat fis-seħ. Għal ħafna snin tal-anqas għal disa snin wara nizza ridna li ikonna trattat aktar ambizzjuż. Issa rridu indaħluh. Unwet uħ. Hija ħaġa eh, komplessa għax hija kwistjoni tal-istat ma' kwistjoni ta' ċittadini L-essenzjali hu illi inħarsu trattat. Aħna komunità ta' dritt tal-liġijiet. U meta ma nħarsux it-trattat, ovvjament ikun qed nonqsu mid-mirijietna. Għalhekk huwa meħtieġ f'din it-tranzizzjoni u meta ndaħlu trattat il-ġdid u importanti li nħarsu trattat u l-kompetenzi ta' kull istituzzjoni. Kompetenzi tal-Parlament, ovvjament, <clears throat> kompetenzi tal-Konsil, tal-Kommissjoni. Jiena fost dawk li naħseb illi l-Ewropa mhix ħatimxi b'istituzzjoni waħda li tibni seta taħa għaskapitu tal-istituzzjoni oħra. Naħseb dak huwa żball. Naħseb li istituzzjonali. istituzzjonali għal-medjokri jridu nħalluha, naħseb illi nkunu aktar saħetna jekk aħna nsaħħu lil xulxin bejnietna għandna kull interess il-koll li jkollna Parlament Ewropew aktar b'saħħtu u l-Trattat ta' Lisbona jagħti aktar setat, imma wkoll irridu naraw li jkun hemm Kunsill Ewropew b'leadership konsistenti u kostanti. U li jkun hemm ukoll Kummissjoni b'saħħitha li skont it-trattat uħa ħan nikwotax, li tkalmu fuq u rrid eh, bidu naqrawh. Dan artiklu 17. Il-Kummissjoni tippromovi l-interess ġenerali tal-Unjoni Ewropea fih l-inizjattivi għal dan il-lanu din tittara li la jkun hemm l-applikazzjoni ta' trattatu kif ukoll il-mużuri adottati mill-istituzzjoni skont dan. Iġviri, mena huwa fidejn il-Kummissjoni li tivverifika jekk trattati u miex qed jiġu applikati jew le matul din it-tranzizzjoni din hija seta illi trattat jagħti lill kummissjoni u l-Kummissjoni m'hemmx għalfejn ngħidu ħadd eżerċita eh, dawn il-kompetenzi tagħha. <clears throat> Allura naħdmu fis-sħubija biex insaħħu l-istituzzjonijiet Ewropej. Jekk aħna ma nkollniex istituzzjonijiet li jaħdmu jiġri. L-istati membri, mod partikolari ċertu stati membri, ikunu aktar imxarba eh, li jihdu Eh, deċiżjonijiet il-barra mill-istituzzjoni. Ek irridu, aħna rridu li deċiżjonijiet jittieħdu fil-qafas istituzzjonali fil-qafas tal-komunità tal-liġijiet. U dan li xtaqt ngħidilkom bil-miftuħ mod sinċir. Ejja nsaħħu lil xurxin u l-istituzzjonijiet tagħna. Illum kellna id-diskors ta' Vaklav Havel li tkellem favur din il-ħaġa hija straordinarja. Palma qal Jean Monnet xemma jsir mingħajr il-bniedem u xemma jdum eh, u ma jkun dejjem minn l-istituzzjonijiet. Allura, irdu saħu l-istituzzjoni jibda l-ispirtu ta' sħubija. Xtaqt nirringrazzakom għas suġġerimenti tagħkom fuq l-organizzazzjoni u l-istruttura tal-Kommissjoni. Palkom, il-metodu komunitarju u importanti għalija u anke it-trattat li jipprevedi tqassim ċar ta' responsabiltajiet. Ir-responsabiltajiet u tqassim tagħhom taqa' eh, fidejn il-President tal-Komissjoni u ovvjament mhix ħanaħrab minn dawn id-mirijiet. Jiena meta eh, ovvjament nagħmel li xogħli jiena eh, bħal bniedem li nirringrazzja il-kull min tani parir siwi u l-lum irċivejt ħafna suġġerimenti siwija. Rridu nifmu li kullħat trid iwettaq dmiru fil-ħarsin tal-istituzzjonijiet l-oħra u ovvjament fil-waqt illi iżom bħala priorità l-interess ġenerali Ewropew. Grazzi, Sur President għad-diskors tijak u l-kommenti tijak. Issa se naddu għal-kategorija ta' kellima oħra. se nibdew bini Enigo Mendes de Vigo, zewċ minuti. Grazzi ta' sew sur President l-ewwel ħaġa nixtieq ngħid il-Kummissjoni, il-President tal-Kummissjoni li kien qed jifraħ lill prim Ministru Reinfeld tal-li eh, wassal il- trattat ta' Lisbona fejn jinsab bħalissa. Jina xtaqt nejt illi fil-verità bħalissa hawnhekk għandna ħuta illi waslet fil-port għawija u sħiħa u ta' dan nixtieq nirringrazzja Sur Reinfeld u Sur Wallstrom. Fl-aħħar mill-aħħar ġara dak li kellu jiġri iżda kien hemm xaħat Spanjoli li darba qal li fl-aħħar mill-aħħar jaslu riżultati. U naħseb li dak huwa ċar għandna implementazzjoni sieħa ta' trattat għal u għali għandna ninsabu ħerqana. Sur Barroso, mhux se noqgħod nagħtik xi pariri dwar kif inti għandek tuqaf il-kummissjoni tiegħek għaliex nirrispetta l-awtonomija tiegħek u l-indipendenza tal-kummissjoni U inti natajt il-fiduċja biex tmexxi dil-Kummissjoni dan huwa biżejjed. Met inti tkun ħtart il-portafolli differenti, aħna mbagħad nkunu rridu ngħidu jekk naqblux jew le ma' deċiżjonijiet tiegħek. Dan huwa ġust. Dwar il-President tal-Kunsill m'iniex ħanatikom xi pariri, iżda nixtieq ngħid xi ftit dwar ġara eh, fl-abbozz tal-ewwel verżjoni ta' trattat kien hemm proposta li kienet tgħid illi dan il-President tal-Konsil, dan ir-ruol il-ġdid, kellu jkun Prim Ministru illi kien fil-potera l-inqasal sentejn u nofs. Aħna tkellimna illi din kienet il-krawżora ta' Putin. Wara li John Putin kien Prim Ministru, għalix ebek u seta jkun seta japplika għal dan il, din il-kariga. Iżda mbagħad Din ir-referenza tneħħiet fl-aħħar għaliex aħna hawnhekk f'dan il-Parlament konna qegħdin naħsbu xi kwalità għandu Prim Ministru illi persuni oħra m'għandhomx biex ikun jistgħu jikkwalifikaw għar ta' President tal-Kunsill. Sur Reinfeldt irridu naslu l-aqwa persuna, l-iktar persuna li l-aqwa tirrappreżenta l autorita morali u l-kapaċità li kseb kompromessi fl-Ewropa. Din għandha tkun lodda ewlenija hawnhekk il-President tal-Kunsill irid jiġi mażul permess tal-metodu tal-maġġoranza kwalifikata ma jirċi konna vot unanimu għonek irridu nużaw il-maġġoranza kwalifikata biex ikonna laqwa president possibli tal konsil Grazzi. Grazzi. Issa ser naddi il-mikrofonu il sinjura Marita Usko kal-minuta u nofs. Sur President, jena tassew kontenta li presidenza svediża irnexxiela taqdi l-istrateġija tagħha taqdi dmira biex twassal għal konklużjoni tajba u teleb il-qat. Iżda jiena xi ftit imħasba minħabba li ħafna nies li huma mħasba illi s-summit ta' Copenhagen mussir kull istorja ta' suċċess li aħna tant ittamajna li tkun. Din kienet waħda mir raġunijiet għaliex aħna ridna li konna dan id-dibattitu llum ma' Sur Reinfeld. Umbat, ovvjament, il-laqa tal-Kunsil fejn il-konklużjonijiet ta' din il-laqa jgħidu li l-emissjoni tridu jitnaqsu bi 80 sa' 90% sa' sena 2050. Jekk irdu niksbu dan l-anijiet, irdu nibdew nieħdu miżuri issa. Jekk aħna se niksbu dan, Mela allura rridu naraw soluzzjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam finanzjar pajjiżi terzi. Għaliex dan huma pajjiżi li l-inqas ikkontribwixxew għat-tibdil fil-klima u l-iktar li ħajħossu l-impatt. Jekk aħna ma niftemux hawnhekk allura ma sax ikun naftejn f'Kopenhagen. Xejn nagħmlu mbagħad, kif qari sur Reinfeld illum. lum aħna u jew l-Unjoni Ewropea iddeċidejna illi ser noħorġu kontribut raġonevoli iżda dan huwa xi ftit ta' anti-climax għalija. Għaliex huwa eh, bħal xi ħaġa meta inti tpoġġi stik meta għandek bżonn operazzjoni. 57 biljun għall-ewwel ftit ta' snin din hija ċifra li semmit xaħġa il konsil ħanota tagħha, sta ma nasibx li hemm xi impenn partikolari dwar dan, hemm problemi mal-Istati Uniti, maċ-Ċina, mal-imbassjonijiet tagħhom. Hemm problemi wkoll mal-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea stess u l-ambizzjoni tagħha. Jiena naħseb li din irridu nirranġawa u xtaqt nistaqsi l-Prim Ministru Reinfeld dwar dan il-presidenza svediża kif ser ikolla mandat aktar eh, b'saħħtu fil-Kopenhagen eh, għaliex ma nistgħux eh, nagħmlu din il-biċċa tax-xogħol b'mod ħażin. Grazzi. Issa inti domt ħafna fil-ħin tiegħek. Issa issur l-anftorb għal-minuta. Grazzi, Sur President. Grazzi għat-trattat ta' Lisbona ser ikonna aktar demokrazija, ser ikonna proċedura ta' seduti ma' rappresentantoli, ma' l-komissarju kol, iżda aħna mux ser nisimaw l-President tal-Konsil. U mux ser ikon ebda skrutinju parlamentari lanqas. Il-President tal-Konsil irrid ikun broker onest u l-minimu biex dan jiġi maħtur huwa konsens fil-Kunsill. Kif qal is-Sur Kostet jekk wieħed ħajeleġi papa jaħtar Kattoliku u jekk wieħed ser jaħtar President tal-Kunsill jażel persuna Ewropea xi ħadd li għandu l-idea Ewropea fih. Irdu xi ħadd illi idaħħal l-idea tal-Ewropa lura fil-Kunsill Ewropew. kieku ma kenniġ dan id-dibattitu li staqsewa li il-grupp liberali konna nisimgħu biss dwar dawn il-karigi mill-mezzi tal-istampa. Dan huwa dwar li bilanċjar taċ-ċentru ix-xelluk u il-lemin. Grazzi, grazzi, sur kollega. Issa l-onorevoli Janik Jadot għal minuta u nofs. Grazzi, Sur President, il-bidla fil-klima diġa qed wassal għal 300,000 ru eh, mejta u jekk ma naġixxux hija kontra l-umanità. Nafu li hemm bżonn imma l-imblok. Faċi ngħidu t-tort tal-Istati Uniti maħna nqisu l-responsabilità tal-Ewropa jew wkoll kbira imma kif qed jgħid il-Prim Ministru m'għadniex fuq dimnet fin negozjati tal-bidla fil-klima. Fuq livell dinji l-impenn Ewropew huwa 4 gradi eh, Celsius ta' 90 fid-dinja, 4 gradi sa, sa tmiem is-seklu hija inaċċettabbli. U ma nistawx kif suppost e- qed jgħid il-Sur Barroso li nistaħbew wara l-liġijiet il-Ġappun, il norveġa u l-Iżvizzera huma lesti li jagħmlu eh, sforzi akbar minn tal-Ewropa minn tal-pajjiżi emerġenti, ċina, l-Afrika t'isfel, il-Brażil, l-Indonezja. Dawn ukoll qed jieħdu impenji fuq livell nazzjonali huma akbar minn dak li qed titlob il-komunità xjentifika. Jekk hemm tagħlima li rridu nieħdu mill-diskors ta' Vaklav Klaħavel hija l-lezzjoni tal-modi idealisti u ta' realizmu rridu nifqu li noqogħdu nipretendu li id-dinja eh, tiqa fil-barra mill-Ewropa li xemma ċaqla ċaqlaq wara Kyoto u li l-Ewropa qatet bil-wis eh, il-komunità internazzjonali u qegħdin qudiemhom. Hudu eh, għatu widen ta' dak li qed jgħid il-komunità il-Kumitat tal-Ambjent. Għadu mhux start l-Unjoni Ewropea tista' tieħu il-leadership billi tgħaddi minu fih għal 30% għal mira ta' 30 biljun il-pajizi ta' nofsinar u ek il-pajizi ta' nofsinar nsebu u ek inkunu edin nieħdu dan il-ftejim minant l-Istati Uniti u koll. Grazzi issa għal minuta l-onorevoli Konrad Simaski. Grazzi. Il-Konsil, il-konklużjoni tal-Konsil ta' Ottubru ma' opportunità tajba biex nirrevedu l-pożizzjoni tal-Ewropa fuq it-tibdil tal-klima. L-isforzi tagħna jridu jkunu kondizjonati mill-isforzi tal-Amerikani, Ċiniżi u l-Brażiljani. Ma rridux nirrovinaw l-ekonomija tagħna biex nikkontribwixxu għal pajjiżi oħra. Jekk aħna natkabbir ekonomiku, mela aħna nistgħu niffinanzjaw il-bidla teknoloġika fl-interess tal-ambjent. Is-sem tal-kontributi fl-Unjoni Ewropea ma jistax iwassal għal qada fejn aħna jkollna stati membri qed iħallsu darbtejn darba fil-skema ta' kummerċ ta' emissjonijiet u darba oħra biex jissussidjaw pajjiżi oħra. Grazzi, kollega. Issa l-Onorevoli Borgo jizju żewġ minuti. Grazie, President. Grazzi, Sur President. F'sitta li milu sentenza tal-Qorti ta' Strasburgu waslet għal soħazi ta' sew gravi fejn il-Kummissjoni Ewropea esprimiet ruħha b'mod ta' sew Ma ħallix l-Istat Taljan biex jagħmel il slaleb fil-klassijiet. Din il-kwistjoni mhijiex daqshekk prinċipju ta' reliġjon iżda prinċipju ta' libertà. Hawnhekk qed naraw ksur tal-prinċipju ta' sussidjarjetà issa jekk minn dan nindunaw ser jiġri fil ġejjeni xejn jiġri bit-trattat ta' Lisbona. Kif dan jidħol fis-seħ, aħna żguri illi musser inkomplu għaddejjin fuq din il-modija ek perikoluza dritt Ewropew illi jirfes fuq drittijiet tal-istati dan huwa sogru periklu illi rridu għadu attenti minnu. L-Komissjoni kellha tirreaġixxi b'mod aktar sot. Qudiem il-protesta tal-forzi politiċi taljani kollha li jirrappreżentaw is-sensibilità tal-poplu tagħna u din dan is-sens ta' appartenenza li hija nofsu politika u nofsu reliġjuż u kulturali. Dan jgħidu filosofu kbir illi qal li aħna ma nistgħux ngħidu maħniex Kristjani. Il-kwistjoni tal-ismijiet tassew importanti illum eh, fil-mezzi tal-istampa smajna l-ħafna xnijat ma nafux u ser kunem xie laqa straordinarja ġewwa Bruxelles. Iżda jien nistiqnej ngħid xi ħaġa meta neżamina l-ismijiet. Banken endem il-Bantu Rodwi, dawn huma l-ismijiet li qegħdin iduru. Possibbli l ħadd ma osserva li dawn it-tlieta jifrekwentaw il-laqat trilaterali Jiena naħseb li rridu nstabilixxu prinċipju ta' trasparenza. U tant nisħu dwarhom dawn il prinċipi rridu ngħidu jekk dawn il-persuni u mhix kandidati tal-forzi politiċi ta' pajjiżhom jew nkella ta' dawn il-gruppi okkulti li jiltaqgħu wara bibin magħluqa u eh, moħħom biex eh, jidru dejjem huma. Grazzi, Onorevoli Borgesio. Issa l-onorevoli Francisco Sosa Wagner għal minuta. Sur President. minħabba tħassib ġenerali li ġenerat mit-trattat ta' Lisbona, naħseb illi jissa huwa importanti illi naħsbu dwar it-trattament tal-attitudni nazzjonali li se niltaqgħu magħhom fil-ġejjieni meta aħna nitkellmu dwar il-kostruzzjoni Ewropea. Dan għaliex issa huwa ta' importanti li naħsbu dwar miżuri possibbli rridu nadottaw fil-ġranet u is-snin il-ġejjin. Jien bħala membru u li ta' din il-kamra nixtieq nara President tal-Kunsill fil-ġejjieni raġel jew mara illi huma konvinti bil-federalizmu Ewropej Ewropew illi għandhom esperjenza u jistgħu wkoll ikunu impenjati f'dak li għandu xaqsam il-karta ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Issa nixtieq kom eżis kollegi illi delegazzjoni fis senat tal-Federazzjoni tal-Malazja hija preżenti fil-Gallerija tal-Viżitaturi Uffiċjali. Nixtieq nilqahom nilqa din id-delegazzjoni hija mmexxija mill-Eċċellenza is-Senatur Dato Wong Fomeng, il-President tas-Senat nixtieq infakkar illi fir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlament tal malazja dawn huma relazzjonijiet regolari u li jħallu l-frott tagħhom il malazja hija soċjetà vibranti għandha ekonomija tajba ħafna u għandha rwol importanti f'dak li għandu x'jaqsam relazzjonijiet tal-Asja Sud Orientali. Jiena nixtieq nilqa l-ħbib tagħna u l-kollegi tagħna mis-Senat. Nittama li zjara ta'kom tkun zjara li tħalli l-frott tagħha. Issa l-onorevoli Brok għal żewġ minuti. President. Sur President.